mozzjonijiet ta' risoluzzjoni, iżda se nistgħu nibdew minnu fih bid-diskussjoni. Nissidan li l-Komissarju Oettinger sabiex tibda dan id-dibattitu. Nħalli fidejk. Signor President, eżis kollegi, Il-Kommissjoni Ewropea kontenta ħafna u tilqa l-fatt li nista' jkunna dan id-dibattitu fuq Srebrenica u qed neħdu gost li fil-fatt għandna dawn il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni minħabba li dan jirrappreżenta attività komuni u verament li tagħti sinjal importanti issa li qed nagħmlu din il-kommemorazzjoni. Wara li ġraw dawn l-avvenimenti orribli aħna verament xorta ħadan nistgħu nixtiequ nsellu għal familji u raba ta' dawn il-vitmi illi mitu matul din il-traġedja. U l-Ewropa kif ukoll il-pija tad-dinja u anka aħna ħanipprovaw nagħmlu minn kollox sabiex inħarsu dawn il-vitmi. Il-ġenoċidju ta' Srebrenica illi seħ 20 sena ilu ma kienx ta' xok biss għall-Ilvan tal-Ewropa, zdaħalla bosta traċċi anka f'bosta postijiet oħra fil-Bosnia, fil-Bosnia Herzegovina u fil-fat ifakkarna illi għanna dmir morali illi dan l-avveniment atroċi ma ninsewħat. Il-violenza li kienet saret hemmhekk verament tfakkarna u tfakkar lil politiċi ta' dan ir-reġjun li din hija xi ħaġa li qatt ma tista' tintesal li l-ġustizzja għandha tkun appoġġjata, li d-demokrazija għandha tkun imħarsa u jkunu persegwitati anka il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet kif ukoll eh, reati tal-gwerra. U naraw illi fil-fatt dan ukoll jibqa' jkun ippreservat għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjini hija xi ħaġa importanti ħafna li dawn li kienu kommettew dawn ir-reat jitresqu qudiem il-ġustizzja u li nikxfu il-verità fuq dawn in-nies illi għadhom irrappurtati nieqsa u ma qatt. Din hija xi ħaġa importanti ħafna sabiex fl-aħħar aħna nkunu nistgħu nerġu nġibu ċertu ċarezza u ngħinu lil dan ir-reġjun u verament ikunu nistgħu nilħqu lin-nies unajnu għom. Din kienet għadha mill-iktar tal-limit importanti illi aħna tal-limna mill-gwerra tal-Balkani, illi fil-fat importanti li naraw dawn il-pajiz tal-Balkani tal-Polent ikun nistgħu nigarantilhom ngarantulhom illi għandhom ġejjini friħdan l-Unjoni Ewropea huma pajjiżi kandidati għas sħubija u naħseb illi għandna nkomplu għaddejjin Eh, dan il-proċess. Issa ħna qegħdin nitkellmu fuq l-istabbiliment mill-ġdid u t-tiġdid tal-fiduċja fin-nies tal-Bosnia Herzegovina u rridu nkomplu naħdmu fuq hekk. Jiena minħat tal-Kummissjoni nixtieq ngħid li ħsibijiet tagħna dwar Srebrenica u l-vittmi ta' dawn il-ġenoċidju rridu verament nonorawhom u nfakruhom. Il-Bosnia Herzegovina kif ukoll pajjiżi kollha ta' dan ir-reġun qegħdin nistennew minnaħat tal-Kummissjoni li nkomplu nħeġġu it-triq tagħhom u direzzjoni lejn is-sħubija tal-Unjoni Ewropea dan huwa l-aħjar mod ta' kif huma jitbedu mill-passat troċi tagħhom mhux li jinsew iżda li jitbedu u naraw il-ġenoċidju bħal dak li kien seħ Srebrenica ma jerġax jiġri għad. Grazzi ħafna l-Parlament Ewropew din riżoluzzjoni u l-Kummissjoni dispiċċja illi fil-fatt fil-Konsil tas-Sigurtà fl-istess ħinet ikun hemm eh, proposta illi kienet resqet mir-Renew eh, Need dwar l-istess suġġett u ma kienx possibbli tkun adottat minħabba veto min-naħa tar-Russja. Jiena naħseb li fil-fatt il-dawn l-avvenimenti u dawn riżoluzzjonijiet m'għandhomx jintużaw bħala odda politiċi. Grazzi. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Preda, olkaa hyvä. Grazzi ħafna sajmis l-sur Preda. Grazzi ħafna, Signora President, il diskussjoni tal-lum u il dokument li ħanivvutaw dwar l-lum huma importanti ħafna, speċjalment f'dan il-kontest il-kontest fejn il-bira il-Konsil ta' Sigurta ta' u da' ma kienx pozizjoni adotta din rizoluzzjoni Aħna għandna dmir illi nfakru l-vittmi ta' dawn il-reati kriminali atroċi li ġraw 20 sena ilu f-Sebrenica u natru l-kondoljanzi u koll il-familji ta' u ta' dawn il-vitmi. Aħna dan id-dmir huwa eh, dovut għal ċittadini ta' Bosnia Herzegovina ma jistax ikun hemm rikonċiljazzjoni jekk aħna ma nikxfux il-verità. Il-verità hija li kien hemm ġenoċidju 20 sena ilu f'Srebrenica u aħna nikkondonnaw dan il-fatt bil-qawwa tagħna kollha. U aħna ma nistgħux nittolleraw li jkun hemm xi ħadd li jiġħad dan il ġenoċidi din xi ħaġa li mhix ta' rispett għal vitmi u raba ta' dawn il-vitmi u nixtieq li fil-fatt aħna natu l-eżempju u nittamaw li huma jkollhom il-kuraġġ li ħarsu l qoddim u jitbedu minn dawn l-atti atroċi. Nittamaw li din ħaġa qatt ma terġa' tiġri u nixtiequ nappoġġaw il-proċess ta' sħobija ta' Bosnia Herzegovina kif ukoll ta' pajjiżi l-oħrajn f'dan reġun dan l-aħjar mod ta' kif nistgħu ngħinuhom. Grazzi ħafna sas-Sinjura Fajjon. Grazzi ħafna, Signor President. din il-gwerra tal-Balkani fil-fat kienet eh, problema kbira minħabba għad-drittijiet tal-bnidem. Il-kellima tieqaf Jek jiex tista' tkompli. Mħabba li kemm problem bl-interpretazzjoni għalhekk waqaftek. 70 sena ilu l-Ewropa kienet edha id-demja u il-valuri tal-paċi, solidarieta, demokrazija, tolleranza kif ukoll rispett ta' drittijiet tal-bniedem kienu qegħdin ibatu. Ir-rikonċiljazzjoni trid timbet propju fejn hemm l-iktar dbatija. Il-memorja ta' din ta' dan il-ġenerċidju huwa verament xi ħaġa li weġġana aktar minn 8000 Bosniaks fil-fatt tilfu il-ħajja. Schröder kien qal fis-60 anniversarju ta' Auschwitz kien qal illi kulħadd jixtieq illi jinsa, iżda maħniex ħan ninsew l-istess ħaġa ngħidu għal ġenoċidju ta' Srebrenica irridu nfakru l-imwiet ta' dawn il-vitmi. Mhux jinsax ikun hemm ħelsien dinjità tal-bniedem jekk aħna nalqu għajnejna quddiem rijati kriminali bħal dan Srebrenica għand Tu jkun avveniment li fakkarna illi xaħġa bħal di għatma nistaw nittolleraw li terġa tiġri. Iktar minn elf persuna għandhom irrapportati nieqsa u nar is-sib taħna ħanfakru lil dawn in-nies. Il-kooperazzjoni reġjonali kif ukoll l approċċ li tieħu l-Bosnija sabiex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea u l-aħjar mod ta' kif aħna nerbu differenzi kif ukoll in-nibeda hija ħaġa negattiva li l-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda ma rnexxu li jadotta din ir-riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett. Jiena naħseb li rridu ninsistu li xi ħaġa bħal din ma tiġrix din huwa obbligu morali tagħna l-koll illi ngħinu lil Bosnia Herzegovina sabiex jissieħu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa Sur Tomasic. Signora Tomasic. Grazzi ħafna. Illum qegħdin infakru l ġenoċidu ta' Srebrenica. Aħna qegħdin nifukaw fuq il-vittmi u id batija tal-qraba tagħhom. Iżda jiena nixtieq illi nuża din l-okkażjoni li fil-fatt matula qegħdin infakru dan il-ġenoċidju sabiex infakkar dwar ir-rwol tal-komunità internazzjonali dak iż-żmien 20 sena ilu. Kien hemm kważi erba' snin bejn il-gwerra u Srebrenica iżda fil-fatt il-erda ta' Bukolar bejn erda ta' Bukolar u Srebrenica xorta waħda ir-ritratti li deru fil-komunità internazzjonali ma fetħux xajnejn il-komunità internazzjonali għall atroċitajiet li kienu għedin jiġru fil-Kroazja riżultat kien l-istess reġaġara b'mod iktar gravi f'Srebrenica jiena naħseb illi eh, importanti li l-ġustizja dejjem tirrenja minħabba li l-ġustizja biss tista' twassal għal paċi. Grazzi ħafna, Sinjor Jakovčić. Sur Jakovčić, anzi. 20 sena ilu f'Srebrenica kien hemm ġenoċidju. Ġenoċidju illi kien wieħed mill-lar reati kriminali tal-gwerra fl-Ewropa. Ir-raġuni għalfejn sar dan il-ġenoċidju kien minħabba twemmin reliġjuż differenti. Iżda aħna rridu nisqu fuq il-valuri komuni li jaqduna u l-politiċi ta' Bosna Herzegovina rridu jammettu illi hemm il-firda importanti li nelbu din il-firda u naċċett huma għandhom jiċċettaw li l-Ewropa tixtieqhom li jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li fil-fatt nagħtu l kontroljenza lil raba tal-vitmi u lil dawk il-familji li fil-fatt għadhom qegħdin ibatu. Kien hemm reati kriminali verament orribli li saru u fil-fatt naħseb li rridu nammettu l-verità u ngħidu li Srebrenica huwa simbolu ta' ħafna traġedji ta' ħafna nies fil-Ħosna Herzegovina u għalhekk illum rridu nieħdu l-okkażjoni sabiex infakru dan ir-reat. Jiena naħseb illi verament irridu nfakru id-batija kollha illi saret f'dan it-territorju zanka fil pija tad-dinja li naħseb li kulħadd għandu jħares daqsxejn lejn il-mera u jisaqsi li l-nifsu jekk għamilniġ bizzijiet, jekk il-komunità internazzjonali verament falliċ sabiex tamil dak, kollu li kien mistenni minna u fil-fat wasalna għal dan ir-reat kriminali, għal dan il ċenċidju dawk li huma ħatja għandhom ikunu kastigati u jiena naħseb illi fil-fat kulħadd għandu jagħmel xogħlu. Jiddispjaċin ħafna li ġnus maquda ma setawx jadottaw din riżoluzzjoni Minħabba li aħna kollha konnet nistennew li kun adottata din rezoluzzjoni. Ix ħagġa ħaġa tajba li għandna għalmenu din ir-riżoluzzjoni konġunta għek fil-Parlament Ewropew. U rridu ngħidu illi din mhijiex rezoluzzjoni li hija kontra s-Serbjani, din hija rezoluzzjoni illi tista' tgħin s serbjani sabiex jaffaċċew il-verità ħalli kulħadd ikun jista' jissieħeb f'din il-familja Ewropea li seda kbira u tikber. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Ransdorf. Grazzi ħafna, Signor President. Għandi żewġ kummenti biss minn ħati. Din il-gwerra setet qatt ma seħħet li kieku l-Amerikani ma talbux li Isabekovic neħi il-firma tal-ftejim fl-1992 u t-tini komet tijaj u dwar Ratko Mladic u aħna maħniġ id-din nitkelmu fuq in-nies li kawzaw dan ir-reat ġifiri Nasar doriċ li kien negozjant illi fil-fatt nħeles biħejk minħabba li xida jew inqatlu jew nkella sparixxew jew inkella ma kienux pożizzjoni li jiġdu kontrih. Ġifiri dan inħeles minħabba li mkenx provi biżejjed kontrih. Jena naħseb li rridu nfakru iva l-atroċitajiet ta' Srebrenica, iżda ma neqfux hawnhekk, rridu nkomplu nippruvaw niskop il-verità. Grazzi ħafna s-sur Igor Soltes. Sinjuri, f'minuta żgur illi mhux ħajrna xie li nfakkar u nsemmi l-vittmi kollha ta' ta' dan il-ġenoċidju, iżda jiena naħseb illi m'għandniex ninħbew mill-verità, il-kol kemm aħna rridu nassumu responsabilità tagħna u l-organizzazzjonijiet internazzjonali verament għandhom rwol importanti sabiex nibqgħu nfakru dan kollu. Rridu nagħmlu xogħolna u rridu E, fil-fatt nsemmu lil dawn l-ommijiet li tilfu it-tfal tagħhom, in-nisa li tilfu l-irġiel tagħhom. U rridu naraw li aħna qatt ma ninsew dan ir-reat kriminali, dan rridu nagħmluh għal beneficju tal-vittmi. U anka minħabba illi dawn ir-reati kriminali saru fissem ċertu nies mingħajr ma huma assumew responsabilità diretta ta' dawn ir-reati. U allura dawn e- e- jgħatin jitbedu iktar mill-Ewropa b'din tip ta' titudni. Grazzi ħafna sur Senadinos. Signora President, issa li qegħdin nfekru din l-atroċità ta' Srebrenica, Naħseb illi fakruna kemm dan huwa għarijat kriminali atroċi, l-istess tip ta' reati kriminali qegħdin jkommettuhom Boko Haram u l-Al-Qaeda. E, Srebrenica ma kienet xi ħaġa li saret kombinazzjoni, kienet intervenzjoni minħat tal-Istati Uniti minħat tal ġermani li xtaqgħu jeqirdu lill eks Jugoslavja għal raġunijiet tagħhom. Il-riżultati ta' din il-politika nistgħu narhom biċ-ċar illum. Il-Bosnia Herzegovina għandha tliet eh, gruppi etniċi differenti u kullħat jobot lil kulħadd. Il-fajrom ukoll għandha ktar minn grupp etniku wieħed u jixtiequ illi il-fajrom jisir u -il L-isem Grik ta' Maċedonija naħseb li l-istorja ma' nix ninsew għal ju nħasru għanna nfakru. Grazzi. Issa jmiss l-Sur Plenkovic. Grazzi ħafna. Issa li għaddew 20 sena minn dan il-ġenoċidju ta' Srebrenica nixtieq illi nofri kondoljanzi lil dawk il-familji u qraba ta' vittmi li għadhom laqqas biss jafu qatt ma skoprew ġara bil-maħbubin tagħhom. Il-ġeneral Ratkom Ladic fil-fatt wasal din l-atroċità ta' iktar minn 8000 persuna illi nqatlu. Fis-sena 2007 aħna tajna tort l-Serbja u għedna li u l-Serbja ma enirċ sabiex ikun hemm prosekuzzjoni ta' dawn li kienu ħatja. Nittamaw illi fil-fatt dan il-proċess u dim il-qorti internazzjonali f'diħek jintem kemm jista' jkun malajr u interpretazzjonijiet zina tal-alternativi politiċi fil-fatt hija xi ħaġa rridu nikkonsidraw b'mod importanti. Jien naħseb li rikonċiljazzjoni għal ġejjini Ewropew huwa importanti iżda jrid ikun hemm skużi, jrid ikun hemm apologija u rritu ikun hemm aċċettazzjoni wkoll tal-valuri eh, Ewropej. U naħseb li għadna ma emmek hemmhekk għal Bosnia Herzegovina. Grazzi ħafna il-Sassur Kan. Signora President, din il-ġimgħa għedin qegħdin nfakru l-20 sena mill-ġenoċidju ta' Srebrenica. Aħna edin nfakru dawn il-familji ta' dawn il-raba u naħseb li ta' mistija għal-bqija ta' dinja li aħna ma konniex pozizjoni li nħarsu li dawn il-ċittadini innoċenti. Għax ħagġa dizappuntanti ħafna li ġnus ma' uda ma' għaddewx din rizoluzzjoni, specialment minħabba illi l ortistess stess tal-ġnus ma' uda kienet għarfed dan il-ġenoċidju. Aħna nishtiqun ġeddu id-determinazzjoni tagħna li qatt ma nistgħu inħallu illi il-preġudizzju u il-mibeda ma tkunx ikkontrollata. Aħna għanna nfakru l-passat, iżda fl-istessina nħarsu lejn il-ġejjieni tal bosnia Irridu nifukaw fuq eh, lan fundamentali illi din it-triqa twassalna l-ġustizzja u l verità Fil-fatt aħna kifet tilkom għanna dmir illi nsaħħu l-isforzi tagħna ħalli nedukaw lin-nies infakru dan il-ġenoċidju kif ukoll ikun hemm iktar riċerka. Il-ġenerazzjoni tal-ġejjini għandhom jifmu dak li ġara f'dan il-ġenoċidju u nibnu soċjetajiet li huma bażati fuq il-fiduċja, eh, inklusività. E, u demokrazija. Aħna nixtiequ li flimkien mal-pajjiżi l-oħrajn tal-Balkan tal-Punet irridu nikkonvinċuhom li triq Ewropea hija l-aħjar triq li jistgħu iwittu bħalissa. Aħna nixtiequ illi fil-fatt dal-pajjiż jisir post fejn kunem ħafna paċi, u naħseb li dan ikun l-aħjar riga li nistgħu nagħtu lill-vittmi u l-raba tal-vittmi. Aħna dejjem ħanibqgħu niftakru. Grazzi ħafna issa is-sur Luna, sinjura Luna Grazzi ħafna, Signor President, Aziz kummissarju, eżis Kollegi, nhar is-sebt jien ħan rappreżenta dan il-Parlament fisem il-President Schulz flimkien ma' 20 ta' eluf oħra il ħajkunu f'Srebrenica u jiena fil-fatt ħa inwassal messaġġi ta' kondoljanzi u ta' unur illi intom esprimejtu għek fil-Parlament Ewropew. L-infakru dan il-ġenoċidju li kien l-ikbar atroċità wara t-tini gwerra dinja xaħġa importanti ħafna. Jiena kontenta illi dan il-Parlament jgħat jamelek. Jiddispeċini ħafna illi fil-Parlament Eh, Kunsil ta' Sigurta ta' xnus maquda din rizoluzzjoni ma' d-dirċ għalek rizoluzzjoni konċunta tagħna iktar importanti. Il-paċi ma tinħoloqx mix-xejn, il-paċi tinħoloq jekk aħna infakru la triġitajiet u nresqu dawk li huma ja qudiem il-qorti u jkunu kastigati bil ħabsek ikun eh, xira. Jiena naħseb illi fil-fatt bosta raba tal-vitmi eh, fil-Balkani tal-Ponent. tal punent U naħseb illi qatt iktar mandu jerġa' jiġri xi ħaġa bħal ġenoċidju atroċi ta' Srebrenica imkien fid-dinja. Grazzi. Kitoksija sew. Grazzi ħafna. Is-sur Pikola. President. Aħna m'għandniex nistennew illi kunem distanza storika qabel ma' noħorġu l-ġudizzju tagħna. Dak li ġara f'sessi Brenezza kien ġenozidju u rridu niżguraw li ma ġax jiġri fil-futur. Dawn it-traġedji tal-seklu 20 bdew f'Sarajevo viċin Srebrenica u kien hemm ħafna distruzzjoni u fl-istess mod spiċċat mbagħad fl-1995 f'Srebrenica. il-mewt ta' iktar minn 8000 persuna ġiet iktar traġika kienet illi bħalma ġara fil-bidu ta' seklu e, ġara e, illi kienem vittimi ta' mibeda kbira e, sfortunatament ma nistawx ninsew u l-Parlament Ewropew għandu jkun buri tal-kontribuzzjoni tiegħu uh, fil-riżoluzzjoni li ħatiġi adottata l-lum. Grazzi. U issa l-aħħar kellim qabel ma ngħaddu għal kaċ tiegħi u Sur Skleric. Grazzi, President. Il-messaġġ tal-Unjoni Ewropea eh, huwa uh, laqda fid-diversità U dan huwa il-messaġġ li rridu ngħaddu għal Bosnia Herzegovina. U imħabba iċ-ċittadini u l-paċi fir-reġun u għal-futur. Imma anki imħabba l-futur tal-Unjoni Ewropea ma rridux ninsew illi 20 sena wara dawn il-krimini eh, ta' ġenuċidju illi ġraw. U imħabba l-paċi u l-1200 persuna li ma nafux li jintilfu u anki persuni fil-Bosnia ma anki fil-Kroazja u għal paċi ta' dawn il-ġenerazzjoni jitri namlu sforzi tagħna kollha biex insibuhom kollha il-mejtin u nirrikonċiljaw il-persuni kollha biex ikollhom futur żgur u l għaxtant nishtin nappella l istruzzjoni kollha u ċittadini ta' Bosnia u Herzegovna biex jagħmlu kull ma jistgħu biex jizibu soluzzjoni għal paċi permanenti. Grazzi. U issa kaċ di Għanna ħames kellima. U nibdew bistur kunkanes. Grazzi ħafna, Signor President, Eżis kollegi, aħna illum edin infakru dan il-ġenoċidju l-vittmu tal-ġenoċidju. Atroċi, aħna verament nixtiequ li nofru l-kondoljanzi tagħna id-batija ta' dawn in-nies u id-dwejjaq tagħhom huwa dwejjaq tagħna wkoll. Aħna qatt ma nistgħu ninsew l-atroċità tal-ġenoċidju ta' Srebrenica. Dan huwa dmir morali tagħna il nfakru dan dak li ġara 20 sena ilu. Ridu nejdu bitċari li xaħġa simili għat manda terġa isseħ mkien. Nishtiq illi fil-fat nir-ingrazzja l-daw kolla illi illum edin jilbsu jġorru dawn il-fjuri ta' Srebrenica bħala sinjal ta' tama u nittama illi vera jista' jkun hemm rikonċiljazzjoni f'din iż-żona u nkunu nistgħu nofru iktar tama għal Bosnia Herzegovina. Uh, thank you very much, Madam Chair. Grazie, President. Signori, aħna qed nikkommemoraw illum fil-Parlament dak illi ġara f'Bosnia u Herzegovina dawk il-bnedmin illi ġew maqtula sfortunatament E, truppi tal-ġnus maquda ma rnexxilhomx jipproteġġu l-persuni hemmhekk u dana kien id-dmir tagħhom principali. Irridu nivverifikaw bal-ġnus maquda u u niverifikaw dawn l-attivitajiet ta' peacekeeping biex ma jerġawx jiġru dawn affarijiet. Aħna niddeploraw il-vot kontra il-rizoluzzjoni fuq il-ġenoċidju fil-minnaħa ta' Russja eh, fil-ġnus ma'uda. Ija inkredibbli kif pajis jista jieġħat situazzjoni bħal din il-ġenoċidju. Il-ħati għandhom jirċevu ġustizja u rekonċiljazzjoni importanti ħafna eh, għal Bosnia Herzegovina fit triq tagħhom lejn Unjoni Ewropea. U dan ġenoċidju bħal dan mandu jerġa' jiġri għat iktar. Grazzi, Sur Tanok. President, fl-20 anniversarju tal-massakru ta' Srebrenica u importanti li dan it-attentat ta' ġenoċidju kontra dawn it 20000 nies għandu jiġi mfakkar bħala l-ar ġenoċidju. Ma jrix jerġa jiġri dan hemm xi elf tfal u rġil illi għadna ma nafux kif sfiċċaw il-ġnus ma'udja ma eh, rnex li ti proteġi ċivili f'dan il-territorju. Jena nishti nesprimi xok tiegħi assolut kontra il-vito ta' Russja kontra il-rizoluzzjoni ta' ġenoċidju fil-ġnus ma'udja. Affarijiet bħal daw qatt m'għandhom jerġgħu jiġru. Ir-Russja għadha ma ta' miċ elezzjonijiet wara l-massakri fit-tieni gwerra meta Stalin gideb u talħa u, u waħħal fil-Ġermaniżi, affarijiet bħal daqqat mandom jerġgħu jiġru. Il-kelim li mis. E, e, e, signora President, kollegi kommissjoni, il-fatti ta' Srebrenica jistaw jiġu interpretati bħafna modi differenti, pero Fil-fat dak li ġara huwa transizjoni bejn it-totalitarjonizmu u demokrazija fil e, kien mimli uh, imwiet il-pajis tiegħi għamel tranzizjoni u segwa il-modell etniku bulgaru il-moviment ta' drittijiet u, u, u stenna illi dan għasaj wasal għal gwerra interetnika. Issa 20 sena wara din traġedja jider ċar illi kien proċess diffiċli il-proċess. U għanna niftakru illi għatanna dmir lejn il-Balkani tal-Ponent illi huma msiħba tal-kawza Atlantika u tal-Unjoni Ewropea Grazie. Marino Pinto. President, kollegi. Meta wieħed is eh, id-dimensjoni ta' traġedja ta' 20 senilu fi Srebrenica, illum għandu jkollna l-kuraġġ ngħidu illi m'hemmx partiti innoċenti l-uniku grupp innoċenti huma il-vittmi u l-membri tal-familji tagħhom. U kif spiss jiġri f'dawn is-sitwazzjonijiet, il-komunità internazzjonali ħadet ħafna żmien biex terġa toħloq ir-rikonċiljazzjoni u twassal lejn il-paċi. U issa edin nissograw illi din l-ipokrizija titkompla waqt illi il-kriminali jibqaw minar kastik. U billi namlu dan aħna edin intawlu l-impatt negativ ta' dan il-reat. U għal din ir-raġuni u importanti li il-komunità internazjonali tikastiga dawn il-kriminali. Dan huwa l-uniku mod biex natu paċi lil dawn il-vittmi. Grazzi. Issa fissem il-Kummissjoni il-Kummissarju Ettinger. Grazie ħafna, Signor President, sis kollegi, dan id-dibattitu tal-lum huwa sinjal għal impen kredibli tal-Parlament Ewropew f'dan il-moment illi qegħdin infakru il-ġeneġidju ta' Srebrenica li se 20 sena ilu Bil-parteċipazzjoni ta' dan id-dibattitu, l parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea flimkien nixtiequ illi nonoraw il-vitmi tal-gwerra, il-vitmi ta' dan il-ġenoċidju fil- territorju ta' Bosnia Herzegovina fis-sena 92 fis-sena 95. It-tfakkir ta' dan l-avveniment verament drammatiku ifakkarna għalfej fl-Unjoni Ewropea mill-bidunet aħna kanna ċertu valuri. Valuri ta' proġett ta' paċi. L-Unjoni Ewropea kienet proġett ta' paċi illi xtaqet teleb il-firda illi kienet e, tirrenja fit-tini gwerra dinija, illi ġalitna nerbu il-firda anka li kienet irrappreżentata bil-ħajt ta' Berlin. Aħna naħsbu li fil-fat dinja paċi li għandha tilħaq mhux biss l europa iżda kabarra territori territorju tagħna. Bosnia Herzegovina u kif ukoll il-pajjiżi kollha ta' dan ir-reġjun għandhom perspettiva li jsibu fl-Unjoni Ewropea. Aħna il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, il-Konsil dejjem sħaqna fuq din il-perspettiva. Il-Kummissjoni mhijiex ħatoqgħod lura milli tagħmel sforza sabiex nappoġġaw lil dawn il-pajjiżi ħalli jkomplu jwittu triq Ewropea ħalli jilħuqu l-kondizzjonijiet li hemm bżonn li jirrispettaw ħalli bekk aħna noffru ġejjini siguru garantit tal-ġenerazzjonijiet tal-qudiem. Grazzi. Jiena rċevejt seba mozzjonijiet għal riżoluzzjoni wara dan id-dibattitu, id-dibattitu issa maluq u l-vot